był nas. Mish hija l-ewwel darba li ġej iżurna hawnhekk fil-Parlament Ewropew l-ewwel darba li ġi kien erba' snin ilu fi Brussell fl-2004 wara li kien għadu kemm ġi elett bħala President tal-Ġorġja. Illum hija ġurnata partikolari għax qegħdin iċċelebraw is-seba' anniversarju tal-anniversarju tal-revoluzzjoni Rose Revolution. Il-Presidenċe Unii Europejska już ot. E, il-President Sur President l-Unjoni Ewropea għal dawn l-aħħar 60 sena bdiet il-triq li qed tibda il-Ġorġja issa, jiġifieri biex iġġib il-libertà li ċittadini tagħha u biex in-nies tal-Ewropa jkunu jistgħu jgħixu oħrajn. Il-Sasax ġvili huwa mitħla ta' università fl-Amerika u anki ta' Strasberg għawnek studja u għawnek il taqama martu jekk mhix sejjer żbal għalhekk għalik sur President din hija belt ukoll li tfisser xi ħaġa għalik. Dawn l-aħħar snin għal-Ġorġja ma kinux faċli il-ġorġja għaddit minn dbatijiet aħna f'Mejju li għadda dejna riżoluzzjoni biex infakru biex infakru li l-Russja biex tirtira il-truppi tagħha mill-Ġorġja u biex tirrispetta l-kundizzjonijiet tal-armistizja. Sur President, erba snin ilu konna edna li l konna semmejna li Georgia kien pajis, wieħed mill-eqdem pajjiżi ta' l-Ewropa u dejjem xtaqet l-integrazzjoni tal-Ewropa. In-nies tal-Ġorġja jafu fejn iridu jmorru b'din il-vokazzjoni Ewropea. Din l-entuzjasmu ma naqsilhomx. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew fl-Unjoni Ewropea natu ħafna importanza għal-demokrazija, in-normi tad-demokrazija anki għal su eh, ħiles huma importanti ħafna l-istat ta' dritt. Dan kollu jirrekjedi ċertu riformi il-liġi elettorali u kol il-ġustil qasam tal-ġustizja. Jina minn dawn l-affarijiet kollha diskutejtu mal-President tal-Ġorġja aħna qbilna li dan huwa proċess mu faċli xejn imma huwa neċessarju jekk verament aħna rridu li nikoperaw tajjeb flimkien il-Ġorġja irnexxilha wkoll taraf kif telep il-kriżi ekonomika U biex tagħmel dan aħna enna lil Ġorġja lejn żvilupp ekonomiku ta' malaj aħna li rridu hija li l-Ġorġja jkun pajjiż stabbli li tiżviluppa brata maġla fil-dan ir-reġjun tal kawkazi Il-Ġorġja tista' tkun model eccellenti ta' tranzizjoni tagħti eżempju għal stat demokratiku ta' stat ħieles u protezzjoni kompluta ta' eh, drittijiet tal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u anki tal-istat ta' dritt. Eh, dak li se tgħidilna illum, sur mm, Onorevoli President, ovvjament se nisimgħu għax aħna verament ferħana li inti tinsab magħna fidejk issa. Dziękuję bardzo, prezydencie. Witam. Grazie ħafna, sur president. Um, Lodwa tajba. Jina ninsab verament onorat li unsapum li li ninsab ma'kom għawnek wara l-invit. Jifisser ħafna dan l-invit għal eh, pajizi, nirringrazzjakom għal dan. Aħna eh, kif semmejna ikontaw erba snin ilu ishom l-Olimpijadi li nerġa li fi żmien erba snin nispera li nkun eh, mil xogħol tajjeb. U għawnura li jina ġejta unek biex ntikom ntikom messaċ ta' eh, fiduċja nixtaqt nejdilkom li il-paċi, paċi li dejjima hija possibbli fir-reġjun tiegħi u għandna bżonn l-Ewropa biex tikkontribwixxi lejn dan. Għal M'sek lisħa il-montanji tal-Kawkazi kienu misteru ġeopolitiku. Paradossi għarra reġjun fejn individwi kienu ħilsa imma ċittadini kienu oppressati fejn il-kulturi kienu toleranti imma fejn il-gvernijiet ħolqu divizjoni artifiċjali. Fejn in in-nies ma dejjem ħassom Ewropej imma kienem dawn il-ħitan fejn l-Ewropa kienet isa miraġ. In-nies dejjem ridu l-paċi imma kienem il-gwerer dejjem. Jiena ġejtaw biex ngħidilkom li dawn iż-żminijiet hemm bżonn jispiċċaw li l-kooperazzjoni għandha tieħu post rivalità u negozjati għandhom jieħdu post ir-retorika tal-gwerra, sinjuri fil-partijiet fejn il-problemi fid-dinja, il-Parlament Ewropew dejjem huwa simbolu ta' tama eh, li l-fat li nejdu li l-iktar konflitti rrida jistaw nelbuhom. Dan il-post ma nistawx insibuħ kieku ma kienx hemm nies qalbina li jridu verament jitemmu sek l-isħaħ ta' Eh, Gwerrer u li wasluna l-Unifikazzjoni Ewropea. Dan il-Parlament huwa eh, maqsum mhux bil-nazzjonalità imma bi gruppi politiċi u kif għal Viktor Hugo fil- il-Kongress Internazzjonali ta' Pariġi fl-1849. Jiena se nikota dan il-poeta bil-Franċiż. Nation du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité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 kienu qalu li dan biss joħlom kien jaf jagħmel anki meta kien tkellem b'dan il-mod. U din, din, dan id-diskors eh, kellu eh, jistema mit-sena wara u żewġ gwerer wara. Sinjuri, wa, wasal iż-żmien li il-messaġġ ta' Viktor Hugo jinstema anki fir-reġjun tiegħi. Din dan il-leħen tal-umanità ta li jeleb il-kanuni u il- um, ħdura huwa żmien issa li l-paċi tal-Ewropa tasal ukoll fil-Kawkażi. U hija r-responsabilità tagħna bħala leaders politiċi li nieħdu inizjattivi biex dan kollox iseħħ. Sinjuri, seba' snin ilu eżattament il-Rose Revolution kienet bdiet il-triq eh, il-ġdida lejn il-familja Ewropea tal-pajjiżi, pajjiżi tant maħbub il-Ġorġja. Fit-23 ta' Novembru tal-2003 ħafna ċittadini minn kull qasam marru ħarġu fit-toroq. Xejn ma nsteraq, xejn ma tfarrak. Imma dak li rnexxilhom jagħmlu huwa li jelbu ir-reġim li kien għadu iħares lura mhux il-qudiem u kif tafu intom f'din l-assembleja kien hemm żewġ modi kif ħriġna mill-komuniżmu wara li waqgħet l-Unjoni eh, Sovjetika kienet il-waħda nazzjonalistika u l-istat ta' drittu l-istat ukoll tal-biża' faklaf ħabel jew Slovan Milosevic. Mela, wara l-burokrazija, l-korruzzjoni, il-ċinizmu, l-autoritarizmu li kienu il- il-bazi ta' soċjetà sovjetika li kienu damu. Seba snin ilu il-Ġorġja sar stat indipendent imma l-Ġorġja kienet għadha tagħmel partri minn din id-dinja ta' biżat u taħdura. Il-frontieri ma tneħħawx imma l-Unjoni Sovjetika kienet għadha teżisti fl-imħuħ u fil-qalb tan-nies. Kenna bżonn revoluzzjoni tal-imħuħ biex noħorġu għal nbidlu s-soċjetà tagħna. Aħna dan il-messaġġ konna ħadna fil-Ġorġja li mbagħad ġab ħafna u koll rabja kontrina. Imma bekk il-Ġorġja mbidlet, saret laboratorju ta' riformi. Aħna konna fl-oppozizjoni, il-soċjetà ċivili, il-gruppi kollha inaqadna b'din il-ħolma biex um, pajjiż post-sovjetiku ikun jista' jitwa demokrazija Ewropea. Euro Sinjuri, l-Unjoni Sovjeta kienet bbażata fuq il-prinċipju divide and rule. U dan kien mod artifiċjali fuq livell kollu ta' soċjetà il-gruppi soċjali etniċi dejjem kienu kontra xulxin u il-polita kienet l-arti tal-manipolazzjoni tal-ħdura u tal-mibeda. Dan jispiega kif il-komunisti saru nazjonalisti fil-Balkani, fil-Kawkazi, f'Europa tal-Vant, kif ukoll fil-Russja, seba snin ilu l-Ġorġja kienet biss komunitajiet izolati, kulħadd kien jibża minn xu xulxin u kien hemm min juża l-istat biex ma jaċċettax il-minoritajiet għalhekk l-ewwel biex xolja minn aħna li naċċettaw il-multikulturalizmu u differenzi. Aħna għamilna programm ta' azzjoni affermattiv f'kull qasam. L-Unjoni Sovjetika kellha karakteristika oħra. Kienet ċentralizzazzjoni assoluta seba' snin ilu l-Ġorġja kienet biss il-kapitali u aħna bdejna program ta' deċentralizzazzjoni. Investejna fl-infrastruttura infrastruttura reġjonali u tajna poteri ġodda l-autoritet lokali. Pala riżultat ta' dan, ir reġjuni li kienu abbandonati saru issa eżempji ċari tal-iżvilupp tagħna. Sakemm kien hemm rivoluzzjoni tal-wart, il-prinċipji reġjonali kienu kollha fil-seta tal-President, il-seta vertikali. Dan issa kollu ġi trasferit l-iktar fuq livell reġjonali u bekk kena l-ewwel elezzjoni l-ewwel elezzjonijiet tal-Sindku ta' Tbilisi anki il-Belt ta' Batumi u l-Parlament fil-Belt ta' Kutajsi. L-Unjoni Sovjetika kienet biss fuq il-kontroll u l-korruzzjoni, da biss kienet titratta stat mhux effiċjenti għalhekk aħna l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li neħejna l-KGB batna l-pulizija kollha tajnijom essenzja in-nies tad-dwana, tat-taxxa, ftaħna l-edukazzjoni u s-sistema tal-edukazzjoni. Din il-viżjoni ovvjament kellna simbolu wieħed li barra il-bandiera tagħna f'kull bini uffiċjali għamilna il-bandiera Ewropea konna ridna nuru fejn irridu nieħdu l-ġorġa bir-riformi tagħna. Ovvjament aħna kellna l-problemi tagħna u ovvjament għamilna l-iżbalji imma bħala dak li vvintajna e, bħala dak li vvinta l-Ewropa kosmobilitana u kif qal Emanuel Kant inti ma tistax tkun ħieles kemm tkun ħieles. Manuel Kant għal ukoll li mem lebda ktib li juri kif tista' tigverna. Inta tista' tigverna mill-lezzjonijiet li titgħallem. Aħna kellna fajt li nexxaw kellna fajt li ma nexxawx dak il-riżultati pozittivi rajna li l-Ġorġja għada kemm eh, semmiet mill-Bank ta' Dinji bħala l-ewwel pajjiż l-iktar li għamlet riformi ekonomiċi. Issa aħna qegħdin fit-12 post fid-dinja u l-ewwel pajjiż ovvjament fid-dinja post-sovjetika Il-Ġorġa kienet iċ-ċentru tal-mafja post-sovjetika u issa rajna li naqqasna ħafna ġifiri mill-2004 sal-2009 u mill-IBRB e aħna tlajna fis seba pozizjoni. Anki jekk Russja niżlet aħna bqajna eh, fin-nofs dawn ir-rankings Jiena dawn ir-rankings huma importanti għax verament juru trasformazzjoni morali u soċjali il-revoluzzjoni il mentali. ċittadini tal-Ġorġja issa domx jasbu li huma il-pajjiż tagħhom huwa post wieħed post sovjetiku huma jistgħu jaraw kif mixi l-affarijiet jagħmlu ġudizzju tagħhom jikkritikaw bħala demokrazija Ewropea. Dawn huma tibdiliet li ġabet ir-rivoluzzjoni, affarijiet li ħadd ma jista' iwaqqafhom l-aħna u l-qasħat tieħor. Rivoluzzjoni bħal din iġġib għal dan l-affarijiet li verament jisorprenduna il-fatt li l-istituzzjonijiet qed isiru iktar popolari, iktar mill-politika. Eh, anki għanna sitt Ta' 80% tal fil-pulizija fej kienet 5% l-istess għal-parlament għal-president bil-maqlub ta' kif konna nejxu qabel u dan verament juruna li l-istituzzjonijiet huma iktar popolari mill-leaders li l-pajis kun sejjer fit-triq tajjeb. U aħna ovvjament rridu nkomplu bir-riformi tagħna Aħna konxi li l demokrazija għandek dejjem taħdem fuqa. Sinjuri, il-modell alternativ demokratiku tagħna ma kienx milquh minn kulħadd ovvjament, kellu oppożizzjoni ħarxa minn dawk il-forzi li għadhom iqisu li l-waqgħat tal-Unjoni Sovjetika bħala l-lar katastrofi tal-20 seklu u ma għamlu embargo fuq pajjiżi fl-2006 u deportaw ċittadini wkoll huma wkoll bombardjaw it-territorju tagħna u invadew ukoll fl-2008. Issa bħalissa dawn il forzi għadhom qed jokkupaw 20% tat-territorju tal ġorġja qed jagħmlu violazzjoni tal-liġi internazzjonali U fit-12 ta' wissu kien hemm il-ftejim tal-wafqis tal-wafqin mill-ġlied. Um, grazzi għall isforzi tal-President Sarkozy. Bħalissa l-Ġorġa għandha 500.000 IDPs u refugġati li bħalissa ma jistawx imorru lura ġewwa darhom għaliex hemm xi nies li għandhom eh, mentalità imperjalista li ddeċidew li jilqgħu l-21 seklu permezz ta' eh, tindif etniku u kampanji eh, favur dan u bnew il-ħajta Berlin ġdid ġewwa pajjiżi. Kif ser nimplementaw dan il-ftejm ta' wafqim il-ġlied? U aħna provajna nimplementaw dan pero il-Russja rifjutat li tikkoopera. Awissu li għadda il-kap tal-Monitoring Mission tal-Unjoni Ewropea, is-Sur Haber, uh, faħar lil Georgia u l-istrateġija tagħha bħala unilaterizmu kostruttiv. Palissa hemm it-tankijiet u l-missili qegħdin 50 km l-barra mill-kapitali tagħna. Ġeneralment eh, inħossu li f'każ bħal dan li dan eh, li il-ħelsien huwa lussu li bħalissa aħna ma għandniex. Aħna sinjuri qed nibnu f'dawn iċ-ċirkostanzi demokrazija. Però f'sitwazzjoni prekarja ħafna. Fir-rigward tal- portira tal-ħadit li għanna madwar ir reġun tal-Abkazja dan huwa pajjiż żgħir Frankalja li huwa post turistiku li qed jinbena bħalissa u hemm ħafna hotels sbieħ u wkoll uh, uh, hemm min qed jgħid li rridu nifqu nistennew sakemm is-sitwazzjoni solvi ruha u nibdew nibnu meta s-sitwazzjoni tkun ħafna iktar eh, b'saħħitha u nqas perikoluża. Il-filosofija tagħna hija propjament il-kontra. Aħna qegħdin nibnu dan il- il-bini mhux biss għax irridu pedament b'saħħtu iżda għaliex permezz dan il-bini aħna ser nagħmlu eh, il-pajjiż iktar b'saħħtu. Fl-Ankalja kien hemm Zviluppi ġdi, zviluppi li bdew fl-2005 wara li dan il-post ġi distrut darbtej fl-1993 u fit-98. Fl-2008 għal darboħra kien hemm distruzzjoni sħiħa mit-truppi Russi fostom il-klabs, kafetteriji, eh, eh, lokandi, etc. U ftit ġimgħat wara rġajna bdejna nibnu mill-ġdid. Poeta famuż Russu Alexander Galic wieħed minn dawk it-tmien eroj li urew li għamlu dimostrazzjoni fil-Pjazza eh, l-Ħamra fit-68 wara l-invażjoni ta' Praga għal ek Dan huwa pajjiż ta' eh, gburi u sabiħ ħafna u qed jirrispondi bit-tbissi mal dawn il-problemi kollha. Huwa qal in Russian. Прекрасная гордая страна, ты отвечаешь шуткой на злословие, which is roughly translated, splendid and proud country, you respond to mudslinging by... Last time, last time I saw, I visited. L-aħħar darba li marta għana klija jiena rajt ħafna klabs, sbieħ ħafna, dawk li tara ġewwa l-Ewropa fejn ħafna zaza jisfnu bħal dawk li jisfnu fl-Ewropa fi Biza u Santrovest per eżempju. Nika differenza kienet li fejnem l klab fuq eh, din il-bajja Hemm ukoll il-bidu ta' dan il-ħajt eh, li ġi mibni dan l-aħħar u eh, qed jiġi okkupat minn l-armata. U x'nista' ngħidilkom? Xem iktar gravi u assurd minn ħajt ta' Berlin ġdid fuq din il-bajja fil-Bahar l-Iswed. Sinjur, nistaw ngħidilkom li aħna rridu l-paċi u hemm l-ebda alternattiva għal-paċi. Jekk aħna nxeklu din il-paċi, ser nkunu qed inkissru dak kollha li provajna niksbu u li ksibna fl-aħħar snin. Għal daqstant jien jataw biex inħabbar pass ġdid fil- ehm, politika tagħna ta' unilaterizmu konstruttiv jiena jataw biex eh, nieħu din l-inizjattiva u qed nittama li jintom tejnuna. Jina konsultajtu kol mal-alleati Ewropej u Amerikani tagħna ma' nies fir-reġun u il-gvern tal-Ġorġna diġà qed jikkonsidra eh, li huwa marbut mal-ftehim tal-wafqim il-ġdiet tal-12 ta' Awwissu Però biex juri li l-Ġorġa qed tikkommetti ruħa r-rezoluzzjoni ta' paċi fil-konflitt tagħha mal-Federazzjoni Russa, issa qed nieħdu l-inizjattiva u niddikjaraw li l-Ġorġa qatt ma tuża eh, l forza biex tiġġielet jew tibat il-barra l-okkupazzjoni Russa u biex jerġa' jkollha il-kontroll mill-ġdid fit-territorju okkupati tagħha. Aħna ser nużaw mezzi uh, ta' paċi biss biex ir-Russi jirtiraw il-forzi tagħhom. Anka jekk ir-Russja tkompli żżid il violazzjonijiet tagħha, Eh, il-Russja, il-Ġorġa ser tiħu azzjonijiet ta' paċi. Jien ser nindirizza u kol permezz ta' itri il-Segretarju Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti, il-Segretarju Ġenerali ta' OSI u l-koll tal-Unjoni Ewropea u nejdilom li aħna mussenu daw il-forza biex nġildu eh, dawn il-forzi fil-pajis okkupat tana. Anka jekk il-ċarter tal-Nazzjonijiet Uniti jippermettilna li namlu dan it-talba tiegħi hawnhekk eh, tiġbor fiha dikjarazzjoni naturali eh, tal-istat taħt il-liġi internazzjonali. Din inizjattiva sinjuri miex waħda faċli f'pajjiż li huwa okkupat parzjalment u li fih 500,000 IDP su refuġati. Dan eh, jiġbor fih u jespandi wkoll il-politika tagħna ta' unilateralizmu konstruttiv. Senjuri jiena rrid li jkun hemm dialogu tajjeb mal-Russja. russja aħna ser inkomplu nittamaw u nipparteċipaw fil-ftejm eh, fil-dialogi ma' Ġiniva biex bekk eh, tiqaf din l-okkupazzjoni. Id-namlu għacħar ehm, meċeja eh, russi li din il-situazzjoni miex wahda sostenibli. Ridu nġeluħam i u nafsuħam biex jilħu kompromess Għal daqstant, aħna qed nitolbu lil militar Russu Russ fil-borders internazzjonali tar-Russja tal-Ġorġja u jikkwalifikaw li hemm okkupazzjoni illegali. Jekk din mhijiex okkupazzjoni militari, allura x'inhi? Fejn x'inhi jekk hemm dawn il-missili, dawn it-tankijiet tal-gwerra, eccetera? U koll hemm kampanji brutali li eh, batu l-barra eluf ta' ċittadini mill-ġorġa mit-territorji okkupati u dan għandu jiġi kwalifikat bħala tindif etniku. Jekk aħna ma nejdux li kienem dan il-tindif etniku, għalfejn dawn il-persuni li jintbatu barra minn artom issa jistaw għat jirġaw jirritornaw. Sinjuri, il-verità hija dejjem il-bażi għal paċi. Dan din it-talba li għamilt mhux ser ikollha impatt tajjeb jekk il-bieb tagħna Ewropej mhux ser jitkellmu mhux ser jgħidu l-verità u jekk ma tgħidux il-verità intom min se jgħid il-verità. Jiena ġejt hawn illum ngħidilkom b'umiltà li aħna u reġun kollu bażikament jiddependi fuqhom. Sinjuri, ir-reġun tagħna ra ħafna gwerer riċentament u issa wasal iż-żmien li aħna flok flok ġliet ikonna dialogu. Ir-reġun tagħna għandu l-Varsavja tiegħu u Coventry u kol tiegħu u għandu dawn is-sitwazzjonijiet kollha simili. kien hemm post ta' grozni ta' 400,000 persuna li madux iktar jeżisti fuq wiċċ id-dinja. Issa rridu ngħidu li ma rridux naraw nies li jintbatu iktar minn artom uh, jiġu deportati minħabba it-twemmin tagħhom jew l-oriġini tagħhom. Jiena les li naħdem ma' Russja biex din ma terġax tiġri biex bekk il-konsegwenzi tal-gwerra jinbidlu u ikunem hemm paċi il-ħajt li qed jiddividi l-Ġorġa mur ser jiġi imneħi permezz ta' bombi jew gwerer iżda permezz ta' pajjiż maqut u ħieles skont eh, l-infurzar tal-liġi internazzjonali. Din hija l-ambizzjoni tagħna u aħna mhux ser inċedu li jkollna pajjiż ħieles u demokratiku. Nistgħu naraw li minkejja pressjoni min-naħa ta' Moska l-ebda persuna Eh, mill-Unjoni Sovjetika ma rikonoxxa eh, dismembrament tal-Ġorġa. Dan juri li in-nazzjonijiet eh, ta' sovjetiċi ta' qabel issa illum ukoll saru pajjiżi indipendenti, stat indipendenti. Ħadd ma jrid imur lura lejn l-Unjoni Sovjetika. Sinjuri Reġun tagħna għamela għażla bdejna gwerra biex bdiet gwerra wkoll biex jieqaf dan il-moviment. Iżda il-gwerra ma jistax iwafqu dak li nixtiequ nagħmlu aħna għal paċi. Jiena tlab l mexxejja Russi biex jagħmlu għażla fuq il-futur. Huma jista' jkollhom rwol importanti ħafna fuq trasformazzjoni tar-reġun tagħna. Jiena personalment irrid li Russja tkun imsieħba u mhux għadu Aħna rridu naraw li russja ssir pajjiż li tikkoopera tirrispetta l-liġi internazzjonali u timxi skont id-drittijiet eh, tal-bniedem internazzjonali. Jien l daqstant nitlob il-mexxej Amerikani u koll Ewropej biex eh, iħedġu l-Russja ftitħol f'dan id-dialogu iktar kostruttiv Jiena nixtieq ngħid li l-Russi li huma dejjem mill-qwa ġewwa Russja bħala msieba, bħala turisti, bħala studenti, bħala negozjanti, jew inkella ġurnalisti jew sempliċement bħala ħbieb, iżda mhux bħala forzi li qegħdin jokkupaw il-pajjiż. Ladies and gentlemen, Sinjuri, jiena nishtiq eh, nala id-diskors tijaj bi kwotazzjoni tal- l-ewwel President tal Repubblika tal-Ġorġja. Bħalma tafu, il-Ġorġja kienet l-ewwel eh, Repubblika Demokratika eh, eh, għattim ħabra. U aħna kburin ħafna b'dan il-fatt għanna drittijiet soċjali u koll ftit qabel mal-armata invadiet il-Ġorġa aħna edna. X'ser nieħdu aħna? mill-kultura ta' nazzjonijiet Ewropej. Ħafna snin ta' kultura demokratika, sistema tajba, u aħna issa qegħdin nitolbu li Russja biex joħorġu mill-pajjiż u minflok ikonna alleanza militari. Biex bekk nimxu flimkien lejn l-Ewropa. Illum President tal-Ġorġa qed jindirizzakom messaġġ ta' tamħabba l-idejat eh, u l-idejat Ewropej biex bekk ikonna l-istess opportunità. Jina l-lum hawnhekk biex nejdilkom li se nieħdu din l-opportunità u se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex jirnexxilna niksbu id-destin Ewropew tagħna. Grazzi. Your message today, Mr. President, was very important. Il-messaġġ tiegħek sur President illum kien ferm importanti għalina l-koll, iżda kien importanti wkoll għal eh, futur ta' summit tal-OSCE eh, ġewwa l-Kazakstan li ser isir ġimgħa oħra fl-ewwel u t-tieni ta' Diċembru kien ta' importanza kbira u koll għal reġun tijak kollu kemmu il-reġun tal-Kaukasus, in-naħa t-isfel tal-Kaukasus u fuq in-naħa ta' fuq tal-Kaukasus. Aħna nafu, dejjem konna nafu li jintom għalbina ħafna u issa nistaw nejdu li jintom nies kuraġuzi eh, kuraġużi u li toqdu attenti u kol u dawn huma affarijiet li imorru ħafna fl-imkien.